Eh, eh, punt fuq l-aġenda tagħna llum miżuri preventivi biex tiġi trattata diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi fl-Unjoni Ewropea. Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni. Is-Sinjura Tyson għal darboħra fi semmi Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna sur President tal-kelma, tal-kelma, onorveli membri tal-Kamra. Meħna tħanna fl-uffiċju sena ilu dal-kolleġġ tal-Kummissjoni ħadem biex ipoġġi fil-qalba tax-xogħol tiegħu il-ġustizzja u naqbel magħkom id-diskrepanza ta' 40% bejn is-sessi fl-Unjoni Ewropea mhijiex aċċettabbli. Tiġi minn 46% fċerti pajjiżi u tal-Unjoni Ewropea, allura l-politiki jagħmlu differenza. Irridu nirriformaw u, u, u, u naħdmu biex aħna jkollna politika biex neħħu diskrepanza fil-pensjonijiet bej sessi biex anka sakemm il-persuni kollha ġilu nisa jaslu għall-età pensjonabbli tagħhom ikun hemm ċerta egwaljanza. Għal dan is-snin se jkollna allura ċerti politiki għal kwalità għal nuqqas ta' diskrepanza bej sessi u rridu intejbu l-egwaljanza bej sessi billi naraw x'inhuma ir-raġunijiet li qegħdin fil-bażi ta' din id-diskrepanza. Sa' 2016 il-Komissjoni se toħroġ e, b'inizjattiva l dawk li jagħtu l-attenzjoni tagħhom li t-tfal u ikunem hemm rappreżentanza wkoll tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Aħna nemnu illi approċċ bħal dan jista' jagħti ħafna frott tal kulħadd għal ġenituri li jaħdmu u anka li jkollhom bilanċ bejn il-ħajja tagħhom fil-familja u fil-kamp tax-xogħol. Kif ukoll l familji tagħhom u s-suq tax-xogħol biex jagħmilha possibbli li jkun hemm miżjed sim ta' responsabiltajiet bilanċjati bejn nisa u rġiel u biex insaħħu l-gwaljanza bejn is-sessi. Il-konsultazzjoni bejn l-imsieba kollha interessati u l-pubblikazzjoni miftuħa ta' dan diġà tnediet anka hemm sar titjib għall arranġamenti ta' liv, kif ukoll arranġamenti ta' xogħol, kif ukoll servizzi ta' kura ta' tfal illi jkunu għal-but ta' kulħadd. U anka inċentivi għan-nisa biex ikunu jistaw e, jaħdmu b'mod iktar faċli permezz ta' inċentivi, partiċipazzjoni allura fil-suq ta' xogħol permezz ta' responsabilità maqsuma da din l-inizjattiva għandha tejn biex nindirizzaw il-diskrepanza fil-pensjonijiet bej is-sessi u biex kun hemm intitolamenti aħjar ta' pensjonijiet li tkun ekwa bejn nisa u rġiel il-Kummissjoni wkoll qed tieħu ċerti azzjonijiet biex nqajmu kuxenza fl-2016 il-Kummissjoni għandha eh, l-intenzjoni li tal-loka 4 miljun euro għall-Istati membri biex kunem hemm kuxjenza bejn eh, għal din il-differenza bejn sessi u drittijiet ta' igwaljanza. Issa dwar li natu miżur, natu daqs għal din id-diskrepanza. Edin monitorjaw anka l-eżiti tal-pensjonijiet. Aħna diġa qbilna mal-Eurostat biex b'mod regolari naġġornaw il-figuri dwar il-diskrepanza fil-pensjonijiet bej is-sessi. Għan nissuktaw biex xogħol tagħna f'dak anka fil-Kumitati ta' Protezzjoni tal-Impjiegi biex niverifikaw id-daqs ta' differenzi basis f'dak li għandu x'jaqsam ma' pensjonijiet. U ovvjament nużaw stimi differenti u fi xoltana u fis-semestru Ewropew Hawnhekk aħna ħanħarsu lejn zewċ indukaturi oħra bħal per eżempju il-faqar fi xuħija u qed nitkellmu fuq din id-diskrepanza fil-pensjoni bej is-sessi li tiġi minn indikatur il-Kummissjoni Ewropea talbet eh, fin-netwerk ta' esperti akademiċi taħt eh, f'dak li għandu x'jaqsam biex jiżviluppaw punti li għandhom x'jaqsmu mal biex nittrattaw din id-diskrepanza fil-pensjoni bej is-sessi. U ħareġ rapport ieħor fuq il-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali. Dawn il-miżuri ta' indikaturi jagħtu kif id-differenzi jaħdmu f'dak li għandu x'aqsam mal-impjiegi, id-differenza fis-sijat u daw kif kollu kif influenza id-differenza e, fl-intitolamenti fil-pensjonijiet bej sessi. Dawn jistgħu jallevaw l-impatt sħiħ ta' differenzi bej ġeneru passati fl impiegi pensjonijiet garantiti kif ukoll eh, kif ukoll pensjonijiet ta' sopravvissuti. U ovvjament mingħajr dawn il-skemi ta' protezzjoni barranin ikun hemm ikunem hemm iżjed ċans li jkun hemm espożizzjoni għal faqar. Allura, aħna wkoll għandna bżonn nippreservaw u nintejbu dawn is-salvagwardji biex nalaq fuq ton pozittif jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li minħabba iż-żieda kostanti fir-rati ta' tan-nisa fl-istati membri f'daw l-aħħar 30 sena din id-diskrepanza f'ħafna pajjiżi ħadd itnaqqas u xi kultant b'mod sostanzjali imma sakemm ma, ma neħħux kompletament id-differenzi bejn il-ġeneru u fl-impjiegi dawn id-diskrepanzi fil-pensjoni ta' jissuktaw. Allura l-Kommissjoni mux sempliċiment ħadd jistukta tindirizza il-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi imma ħadd intensifaj l-isforzi tagħha. Grazzi sur President. Grazzi lilek. U issa wasanna għal-kellima fi il-PPE is-Sinjura Kozliweska Rewejts. Iva, grazzi ħafna, grazzi President, Sinjura Komissarju, situazzjoni fej nisa ma jistawx ikollhom pensjoni deċenti miġ ġusta U jina grata ħafna eh, għal dak li jett, grazzi ħafna ta' dak li jett, sa li għamilt. Fuq diskrepanza fil-pensjoniet bej s-sess li inti għamilt u anka għal passi li jittieħdu li ħaj jittieħdu għaliex din id-diskrepanza hija ġustizja kbira, speċjalment għal nisa u għal karriri professjonali tagħhom. U aħna naraw illi dal-indikatur ta' akkumulazzjoni ovvjament ħajkun taħtiġa kbira lina biex namlu xi ħaġa fuq ah, igwaljanza ħjar. Iġifieri ħan ittakiljaw dan fuq livell Ewropew. U rridu naw raġunijiet għaliex hawn din id-diskrepanza mhux sempliċement is-sintomi. U ovvjament din għandha x'taqsam mal-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, kontribuzzjonijiet li qegħdin jaqilgħu Allura aħna rridu natu ħarsa lejn il parteċipazzjoni tal-mara fis-suq tax-xogħol u li jekk verament aħna rridu jkollna pensjoni twoli għan-nisa allura rridu nagħmluha possibbli għan-nisa biex kunu jistgħu li ikun ħaqhom pensjoni għolja mhix kwistjoni ta' bilanċ tal-ħajja ma rridu natu ħarsa lejn l-edukazzjoni u aspetti oħra biex bekk in-nisa ma jkunux segregati mis-suq tax-xogħol u li jkunu kapaċi li jiġu promossi l-fuq fil-ġerarkija tax xogħol. nħarsu lej strateġija li nistgħu niżviluppaw għal din l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea qed ibatu minna, nirringrazzjak. Grazzi ħafna il-kellima li missa l-minuta u nofs. Iva, grazzi ħafna il-fatt illi jekk inti xraġel jew mara tatikx aċċess għal suq ta' xogħol jew le. Jekk hemm taqla iżjed jew inqas din hija problema. Għanna, in-nisa huma 16% inqas mill-irġiel fl-Ewropa u ovvjament din għandha e, e, effett domino. Is-Sinjura Tyson wedet li ħa tistuda dan il-każ. Hija kwistjoni ta' di mhix kwistjoni ta' iżjed kresh u jew nis irġili nataw iżjed allowances ta' ġenituri, din hija din tejn imma ma tindirizzax il-problema propja illi l-fatt ta' is-salarju huwa fil-qalba tal-problema hawnhekk aħna għandna bżonn pjanijiet ta' tazzjoni li jkunu jorbtu biex bekk ir-raġel u l-mara fil-kamp tax-xogħol ikunu fuq l-istess livell. Dan kollu għandu jkun obbligatorju fuq l impjegaturi Ah, il-Kummissarju qalet li għandna bżonn iżjed informazzjoni, data irridu naħdmu regolarment lejn il-verifika tal-impjiegi minn il-perspettiva. Dan hu l-aħjar mod kif aħna jkollna trasparenza fit-dħul u inneħħu din id-diskrepanza fis-salari u bejn il-ġeneri. U, u minn hawnhekk kombattiġi id diskrepanza tas-salari il kellimni li jmiss għal żewġ minuti fis grazzi għal tweġiba tiegħek sona kummissarju għandna l-figuri li jitkellmu weħidhom u dal-figuri ħasbuna fl-Irlanda f'pajjiżi din id-diskrepanza hija ftit iżgħar minn 14%. U għanna 35% diskrepanza u 40% bħala diskrepanza fil-pensjonijiet. Dawn huma figuri xokkanti. L-ewwel net kif nistgħu inna innaqsu din id-diskrepanza tal-pensjonijiet u kif nistgħu nassiguraw li dawk li qegħdin jaħdmu bħalissa ikollhom pensjoni sostenibbli. Ħadd pjaċir nisimak titkellem, per eżempju, survivor's pension, u semmejtu koll l-ideja ta' pensjoni minima bħal isu tħul minimu għal dawk li qed jersqu lejn l-irtirar. Iridu nħarsu lejn dibattitu l-iktar bikri li kellna li fuq ħaddiema b'saħħithom jridu nassiguraw li nżommu dawn il-postijiet tax-xogħol u nippromuovu bilanċ tajjeb eh, bejn il-ħajja tax-xogħol u dak tal-familja u dik tal-familja. U biex jekk iridu l-ħaddiema jkunu jistgħu jaħdmu eh, għal tul iżjed ta' żmien. Forsi kwistjoni ta' krediti li għandhom jingħataw u naħseb li għanna mistoqsija fundamentali ħafna hawnhekk fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew li jidin. Jekk huwa aċċettabbli li nies jieqfu biex jikkuraw tfal u oħrajn, daw ħajġu jikkundannati għal riskju ikbar meta jkunu anzjani eh, għal faqar. Għalija dinja ħaġa inaċċettabbli għal nies li jkunu ddedikaw parti minn ħajjithom jekk mhux ħajjithom kollha għal biex e, jieħdu ħsieb tfal jew anzjani. Allura din rridu ndaħluha fis-sistemi tagħna soċjali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal minuta u nofs il-kellim li jmiss għal grupp xellugi. Grazzi ċer. Din l-diskrepanza fil pensjoni fej sessi iżdiedet minn meta bdiet il-kriżi ekonomika u r-riżultat u li ħafna nisa eh, ma jkollhomx dipendenza ekonomika u d-dinjità li tiġi magħhom meta jirġu biex jirtiraw. Aħna nafu li d-diskrepanza fil-pensjoni bejn is-sessi tiġi minn ħafna fatturi, inkluża id-diskrepanza fil-pagi. U rridu ikollna diversi eh, mezzi u rridu nifmu li is-situazzjoni preżenti finanzjarja u ekonomika edha iktar fiex l-affarijiet. Fl-Irlanda, minn fejn jina u kol, bħal kelima ta' qabli, l-affarijiet mumiex ta' sewwa. sewa. U hemm setturi li huma e, e, mexxija minn ġenru tal-mara, bħal per eżempju fit-talim, u li mandomx pensjonijiet bizzejiet. Aħna għanna u koll war l istati Uniti għan iktar minn 60% ta', e, e, ta impiegi li l-umma mħalsin l-inqas li huma għan-nisa. U iktar minn 40% mill-medja e, mill-medja fl-Irlanda. Dan huwa eff, effett ħażin li jaffettwa lin nisa milli jipparteċipaw fl-ekonomija u li jieħdu allura jkollhom ikunu sfurzati jieħdu impjegi li jagħtu salarji l-iktar baxxi. L-ewwel riġu nifmu l-impatt diżastrus tal-politiki ta' austerità u minnu fih nirriversawhom. Grazzi ħafna għal minuta u nofs il-kellim li jmiss. Ah, <laughs> euh, Grazzi, signora Commissario, għal prezentazzjoni li għamilt huwa veru li differenza bejn is-salarju u pensjonijiet mhix ħaġa li qiegħda sal 65 sena, hija xi ħaġa li timbena tul il-karriera anke qabel ma tibda l-karriera. Eh, dan huwa ir-rwol tradizzjonali tagħna bħala nisa meta aħna nazlu l-istudji tagħna naraw li inqas ma wieħed ikun ikkwalifikat iktar ikun hemm differenza fil-pensjoni u għalhekk ikun hemm din il-diskriminazzjoni inti semmejt il-diskriminazzjoni għall-impjeg, il-kwistjoni ta' xogħol part-time li ma jkunx ikkompensat meta jittiġi kalkulata l-pensjoni mill-karriera, il-maternity leave, il-parental leave, illi ma jkunux aċċessibbli bl-istess mod tal-irġiel, għalhekk hemm minnu l-ugwaljanza, diffikultà biex wieħed ikollu konċiljazzjoni bejn ħajja privata u dik professjonali u s-settur eh, eh, femminili li nsejħu l-ukoll is-settur fqir għaliex fis-settur femminili m'hemmx tat-tieni t tieni u t-tielet pilastru tal-pensjoni u dan kollu iwassal għal sitwazzjoni fejn in-nisa jkunu ifqar. Għalhekk Inti semmejt ħafna uh, affarijiet li nistaw nkomplu l istudja u jena sen semmilek oħrajn eh, fuq il-paternal leave u l-maternal leave li rridu jkunu mħalsin, il-servizzi għal-familji rridu jkunu adattati u l-ewel pilastru ta' pensjonijiet illi uh, ikun soffiċjenti għalix dak li qegħdin naraw illum fl-Ewropa huwa għapropju l-ewel pilastru tal-pensjoni qiegħed jitnaqar. Dana wassanna fit-tmim tal-lista tal-kellima. Nibdew il-catch DI u eh, l-ewel kellima għal-minuta. Grazzi ħafna, President il-gabillotti illi jaħdmu fil-imprizi agrikoli tal-familji tagħhom fl-Ewropa eh, kellhom diffikultà ħafna biex iħallsu biex l-kontributi soċjali tagħhom għal raġunijiet lokali, ekonomiċi u inkella anke kulturali, imma dejjem hemm il-bażi ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa lejn l-aħħar tas-seklu 20 kien hemm ġlidiet importanti u sinifikanti min-naħa tal-gabillotti lotti Awstrijaċi biex jikollhom id-dritt tal-pensjoni u anki minnaħa tal-nisa eh, li jaħdmu fil-qasam tal-agrikola fil-Galizja u kif peress u dawn ma kienux jitħallew laqqa saħal sul-sigurtà soċjali qed li l-maġġoranza tal-gabillotti għandhom pensjonijiet iktar baxxi minn tal-kontropartijiet irġiel tagħhom. Sinjura Tyson, irridu naqsu differenza tal-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel u żon f'moħħok ukoll il-gabillotti nisa illi fil-pajjiżi fi Spanja. Grazzi ħafna.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 sit problema drammatika fuq il-diskrepanza fi pensjonijiet bej sessi. U jekk tħares li differenzi fis-salari jisu ta' 13% u tal pensjoni kun ferm ikbar u tal-xi fisser. Ifisser li jedin fis-situazzjoni ta' kriżi u għal ħafna snin issa ħna għandunajna il-sors ta' diskrepanza fil-pensjonijiet hija trattament mhux indaqs fis-suq tax-xogħol. Għandna l-Istrateġija Ewropa 2020 u rridu nagħmlu progress fil-qasam ta' nisa u diskriminazzjoni kontra tagħhom ħafna drabi jaħdmu fl-ar kondizjonijiet u jekk tħares li n-nisa kwart minnhom m'għandhomx xogħol uffiċjali fuq is-suq tal-impjiegi tal-impjiegi u allura daj ħajkollhom problema meta jiġu biex jiġu intitolati għal pensjonijiet. Allura din f'sitwazzjoni ta' kriżi illi rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Vielen Dank. Letzte Sprecherin im Catch DI, Ines Subert, eine Minute. Grazie ħafna l-aħħar kellim f'dan il-proċess l-Onorevoli Zuba. Grazzi ħafna. Memx miżuri preventivi aħjar kontra id-differenza fil-pensjoniet tan nisa u l-irġiel, milli jekk aħna neħilsu darba id-differenza li hemm fis-salarji tan nisa u l-irġiel. Huwa ċar li s-salarji jiġu negozjati fuq bażi individwali u ma jistawx ikunu inda sakemm n-nies ma jmorrux il-qorti irridu niżguraw illi kunem sanzjonijiet fuq dak il-kumpaniji li ma jirrispettawx il-liġi. Rridu nħarsu drittijiet tal-maternità tan-nisa sabiex dana ma jkunx eh, ta' zvantaġġ għan-nisa meta jieħdu l-pensjoni tagħhom. Dawn il-miżuri kollha huma bżonjużi ma rridu niżguraw illi kumpaniji jirrispettawhom. Irridu nirriformaw ukoll is-sistemi pubbliċi tas-soċjetà tas-sigurtà soċjali sabiex in-nisa ikollhom ukoll pensjoni xirqa. Grazzi ħafna. U issa il-Kummissjoni, Signora Tyson. Grazzi ħafna ħan nitkellem bl-Olandiż. Grazzi ħafna għall appoġġ tagħkom. Effettivament huwa inaċċettabbli li ikunem differenza ta' 40% fil-pensjoniet bejn il-nisa u l-irġiel wara ħafna snin short time differenza fil-salarju ta' madwar 16%. Għalek irridu nifacċaw tal problemi fl-imkien jisen nikkonċentraw fuq il-xol, fuq l-impiegi, xeqt jiġri fil-nisa, fil-setturi differenti, xol parzjali, kif jitħalsu rridu neżaminaw ir regoli ta' xol indaqs, salarju indaqs għaliex dawn ir-regoli jeżistu ma mhux rispettati, tieni net iridu wkoll neżaminaw il-sistema tal-pensjonijiet hemmhekk ukoll irridu konna regoli u approċ speċifiċi pal per eżempju krediti għal persuni illi jihdu ħsieb il-raba tagħhom dan ukoll din ukoll tista' issir Eh, korrezzjoni għalija kif għalet il-Sinjura Arena jemsonnu kol neżaminaw it-tini pilastru tal-pensjonijiet għannisa fil-Pension Adequacy Report huwa importanti li konna sistemi ta' pensjonijiet li kunu sostenibli imma bżonnu koll li l-pensjonijiet ikunu suffiċjenti illi E, ikunu jistaw joffru e, livell ta' għejxin, livell ta' ħajja e, xira lill-anzjani. Aħna biħsibna naħdmu fuq daw l-affarijiet se neħdu dan l-approċ un jisu kol il-nissa fis-setturi fejn in-nisa l-iktar jaħdmu. Palma intom tafu aħna għanna bidu ġdijt għal dak li għandu xaqsam il-protezzjoni tal-maternity leave kien eh, hemm ħafna possibilitajiet li jistgħu jkunu soluzzjoni. Naħdmu flimkien grazzi għall kooperazzjoni Grazzi ħafna Sinjura Tyson.